Bodem pořadu odpoledního jednání je společná rozprava o statutu so Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda. Dibat il kontrun fuq statut tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-ewwel għandna rapport tajn, imħalfina din terim ta' Tribunala Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea u tini rapport ukoll mis-sinjura tajn fuq protokoll dwar l-istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel net nibdew bir-rapporter is-Sinjura Tajn. Grazzi Herr President. Ähm, Grazie ħafna. Komissarju, eżis kollegi, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Lussemburgu edha dbati minn Eh, wiskaziet u d-dimna, forsi inti taraw din pala ħaġa teknika u mux politika, għad nitkellmu fuq organizzazzjoni mill-ġdijt tal-kmamar eh, differenti li eh, jikomponu dal-din orti. Pero, qed naraw li l-orti qed iżid fis-setat tagħha u dan ifisser li qed naraw żieda fil-ġurisdizzjoni ta' dan ta' din l-orti imma il- l-iskala tax xogħol zdida ġmiela. Parzialment ukoll minħabba s sħubija ta' 12 stat membru ġdid. U għafdan is-sfond li joħroġ ċar il-riforma fl-organizzazzjoni interna tal-qorti l impatt fuq il-ħidma tal-Unjoni kollha kemm hi. U dan l impatt fuq il-ħajja taċ ċittadini Ewropej. Naħseb li supposta l-limna kemm huwa importanti illi dan jiġi indirizzat grazzi għal diskussjoni ta' trialogu xaġa li ila, ila dejja żmien issa. Fejn ksibna kompromess għal dak li għandu x'jaqsam xogħol iktar effiċenti tal-qorti u inqas burokrazija. Rajna li uh, waqqafna il-pożizzjoni ta' viċi President tal-qorti illi E taffi xogħol tal-President tal-Qorti u għanna il-Grand Chamber li ħatkun mamula me 15 il-imħallef u dan it-taffi e il-xol il-ġajem għal diversi mħalfin. il ħedma ta' tribunal u koll qed tinbidel dan huwa għapalissa mamul minn seba' mħalfin u jekk xi ħadd minnhom jimra tal żmien twil, dan ikollu impatt detrimentali fuq il-ħidma ta' dan it-tribunal. Għal daqstant qegħdin inħarsu lejn il-possibilità li konna mħalfin temporanji illi jitlu jieħdu l-kariga żmien limitat. Dan ifisser li dan għandhom ikunu inklużi fl-lista u dan jser jgħin għal dak l-għandu xjaqsam id-diffikultajiet, għax bekk ikunu jistaw jitlu flok eh, imħalfin eh, li jimirdu. Grazzi li kullħat għal dawk li parteċipaw fil-diskussjoni fuq dil-Kristjan, nislamlu l-għalmut għanis biex nizguraw li proposti għana jkun jistaw jitlu fis-seħ. Mux biss il-Parlament Ewropew, manka l konsil kif ukoll eh, l-entitajt nazzjonali tal-Stati membri, kienu fattur importanti hawnhekk. Għawnek rajna illi provajna nżidu l-mħalfin għal 30 minn 27 minħabba żieda fil-skala ta' xogħol tal-mħalfin dan jagħmel sens aħna fil-Parlament Ewropew konvinti li żieda fin-numru ta' mħalfin iwassal għal ġurisprudenza aħjar għal kumpaniji u ċittadini. Għandu jkun ibbażat dan fil-kwalifika ta' mħallef mhux minn liema pajjiż ġej għax l-indipendenza tal-imħalfin huwa prinċipju li huwa qalbna ħafna fl-Unjoni Ewropea. Però qed naġġel iżejjed din ħaġa għall-futur għandna nħarsu lejn in-numru ta' proposti li qed jitresqu l-Istati membri jistgħu u ma ridux però jitlu fil-proposti li tresqu brabta ma' żieda fin-numru ta' mħalfin. Jiena ma naħsibx li oħut mill-argumenti li tres u ma ġustifikati din hija ħaġa sodisfaċenti fil-ġejjin għandna jkollna garanziji sabiex il-ġuspens eh, liħu l-ħin allokat għalija jekk nitkellmu fuq ħames snin u nofs f'dew min dan imur kontra il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għal daqstant nasab li għandna proposta bilanċata dwar l-għażla tal-imħalfin u ma naħsibx li dan se jwassal għal deteriorazzjoni tas sistema fl-Ewropa. Issa nkomplu bil-kellima li miss għal ħames minuti il-Ministru Mavranis mill-Kunsill. President, eżis membri, jina grat lejn il-Parlament għal organizza dan id-debattitu konġunt dwar iż-żewġ rapporti ta' Sinjura Aleksandra Tejn dwar l-emendi proposti għall-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja u la bosta regolament marbut ma' imħalfin għad interim ta' Tribunal għas servizzi ċivili. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter għall-approċ kostruttiv u approċ pożittiv tagħha hawnhekk dawn in-negozjati u ukoll nrotħar il-Presidenza Daniza illi kienet importanti biex tiżgura li jkun hemm progress maġġel mal-Kunsill u anke fid-diskussjoni fost iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-kooperazzjoni tajba bejn il-Kunsill u l-Parlament dwar dawn iż-żewġ dossiers importanti waslet biex intlaħaq ftehim mal-ewwel qari. Din hija kwistjoni ta' bilħaq importanti. Lan ta' dawn iż-żewġ proposti huwa li nżidu l-effiċenza tal-ħidma tal-Qorti tal-Ġustizzja. Mod ġenerali u b'mod partikolari biex hija tkun tista' tindirizza il-volum dejjem jiżdied ta' każi li huma akkumulati. Dan huwa importanti jekk aħna rridu niżguraw ċertezza legali u affidabilità. Jiena ovvjament naf illi hemm bżonn ta' aktar xogħol dwar kwistjoni waħda importanti. Din hija dwar żieda fin-numru ta' mħalfin fil-qorti ġenerali Madanakollu iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna huma lesti illi jaħdmu biex jiżguraw li jkun hemm miżuri xirqa biex tal il-kwistjoni tiġi indirizzata sa Settembru 2015. Issa ser ndur biex nitkellem dwar il-bosta elementi tal-kompromess illi intom ser tivvutaw dwaru għada. L-emendi tal-istatut ser jidaħlu miżuri biex itejbu l-effiċenza fil-ħidma ta' tlet rati illi minnhom hija magħmula l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Matul l-aħħar snin, il-qorti għaddiet minn bidliet importanti kemm fil-volum kif ukoll fin-natura tal-każijiet. Din naraw żviluppi fl-Unjoni Ewropea f'bosta linji ta' politika tagħha wkoll minħabba tkabbir tal-Unjoni Ewropea. L-miżuri li hemm f'din il-leġislazzjoni sejrin jippermettu biex il-qorti tkun tista' tkampa aħjar fl-indirizzar tagħha tal-volum tax-xogħol tagħha. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal tliet elementi mod partikolari l-ewwel net it-twaqif tal-kariga ta' viċi president kemm fil-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll fil-Qorti Ġenerali illi sejjer jgħin lill president ta' kull qorti fir-responsabiltajiet tagħhom. It-tieni net il-bidla tal-kompożizzjoni tal-għamla tal-awla manja u wkoll il-possibilità ta' imħarfin qadin terim għat-tribunal ta' servizzi biex huma jistaw ikopru jihdu post imħalfin oħra li ma jkunux jistaw jaqdu dmiru minħabba raġunijiet ta' saħħa per eżempju. Dwar elementi oħra fil-proposta marbuta ma' żieda fin-numru ta' mħalfin fil-qorti ġenerali jiena nista' niżgurakom illi l-Kunsill huwa konxu dwar din il-ħtieġa illi nindirizzaw din il-kwistjoni mill-aktar fis possibbli madana kollu. Din hija kwistjoni xi ftit sensittiva fih dan il-Kunsill il-Presidenza ta' Ċipru hija determinata illi ssib soluzzjoni iżda aħna ser ikonna nagħmlu dan waqt illi inqisu il-ħsibijiet illi hemm fil-Kunsill. President, onorevoli membri, jiena sodisfatt illi l-kol nistaw nħarsu l-qoddim lejn l-adozzjoni ta' żewġ proposti li ser qed niddiskutu dwarhom illum wara nofsinhar. Jina ninsab ħerqan biex inkompli din il-kooperazzjoni eccellenti mal-Parlament dwar l-elementi pendenti ta' din il-proposta u jina żgur illi aħna nistaw insibu soluzzjoni bikrija u waħda aċċettabbli. Grazzi tassew. Grazzi għad diskors tijak, issa nishtiq naddi il-kelma l-Komissjoni. Signora Masrum. Grazzi President, Ministru, Onorevoli Membri, jiena nishtiq nirringrazzja l-rapporter għall approċ kostruttiv tagħha fir rigward ta' dawn il-proposti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-Kummissjoni jiddispjaċija illi din id-deċiżjoni dwar aktar imħalfin ġiet postposta hemm wis każi blura fil-qorti huwa dan huwa tħassib iżda aħna nilqaw il-kompromess illi sibna llum dwar l-elementi l-oħra tal-riformi. Tal Il-Kummissjoni qed gost illi qed tara li ħafna minn dak li hija suġġeri f'Settembru tas-sena l-oħra ġi involuta hawnhekk. Ħadna nota tal-intenzjoni tal-Parlament li tagħmel dibattitu fil-ġejjin ukoll dwar il-possibilità ta' opinjonijiet fil-qorti tal-ġustizzja. Għanna xi riservi dwar introduzzjoni ta' sistema bħal din fil-qorti iżda ovvjament aħna sejrin nieħdu sem mod kostruttiv fi diskussjonijiet kollha. Grazzi ta' sew, Sur President. Grazzi. Minix nara li s-Sinjura Vertman? Ma tinsaf xawnek? U lanqas qed nara li s-Sur Mr. Smith. Għalek nistaw nduru lejn il-lista tal-kellima nishtiqna dil-kelma lill-Onorevoli Zefka fisem il-PPE. Grazzi tassew. President, Sinjuri, dan id-dibattitu dwar ir-riforma tal-qorti tal-ġustizzja għandu jkun il-punt ta' tluq għal approċ aktar mifrux fir rigward tal-problemi tas sistema ġudizzjarja Ewropea. Dan mhux it dan għadu biss il-bidu u dan id-dibattitu huwa wieħed minn lista twila ta' dibattiti li ser ikonna fil-ġejjieni meta bdejna il-ħidma tagħna mal-Kummissjoni Ewropea aħna stennejna aktar It-tamajna illi xol ma kien ser ikun daqseg diffiċli u tamajna u koll illi ma kien ser ikonna daqseg differenzi fost l-istituzzjonijiet. L-imħalfin għad interim għal-Tribunal għas-Servizz Pubbliku e, din id-deċiżjoni aħna nilqawa għaliex il-qorti bek ser tittejjeb iżda l-element ewlieni ta' din ir-riforma suppost kellu jkun id-deċiżjoni li nżidu n-numru ta' mħalfin fil-qorti ġenerali. Il-fatt illi aħna ma nexxinix nagħmlu dan ifisser illi aħna ser ikonna ninfurzaw ħafna bidliet mhux kontroversjali imma il-problema ewlenija mhux ser tissolva. Il-Kunsill ma jistax jinjora, ma jistax iwarraba, irrit jersa hawnhekk, jiġi hawnhekk fil-Parlament u jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni. Qegħdin naraw illi Il-proċessi kollha fiħdan il-qorti huma twal u jdumu ħafna dejjin u dan joħloq pis kbir fuq iċ-ċittadini tagħna. Issa l-Kroazja ser tisieħeb dal-waqt fl-Unjoni Ewropea u aħna qed nikkonsidrawha parti mill-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem u għalhekk għandha dritt għall qorti tagħna il-dritt għal proċess ġust huwa dritt ta' kulħadd u għalhekk neħtieġu il-rizorsi legali biex dan jitwetta. Aħna nifmu x'inhuma l-problemi ma' dana kollu l-Unjoni Ewropea ser tiltaqa mal problemi marbuta mad danni, danni oljin, għaliex il-każijiet fil-qorti qegħdin idumu għaddejjin dan ifisser li l-kontribwenti jridu jħallsu għal dawn id-danni, għal dawn il-kumpensi. U ser jiswew ħafna iktar mis-salarji tal-imħalfin il-ġodda ma dan ukollu jiena. Sodisfatt li għanna kompromess, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal żewġ minuti is-Sinjura Regner. Komissarju, Ministru, grazzi. Tiqni ringrazzja li rapporter għal ħidma kostruttiva tagħha l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija soġġett soġġetta għal każijiet dejjem jiżdiedu u jakkumulaw. Dan rajnieh minn saret kabbir, kellna 12 il-Mistat membru illi issieħeb u ovvjament il-ġurisdizzjoni wkoll estendiet. U għalek biex tkun tista' tgħaddi sentenzi tagħha l kellha tibdel il-proċeduri per pereżempju dwar il-proprjetà ta' drittijiet intellettwali. Issa huwa possibbli li jittieħdu deċiżjonijiet f'ħin raġenevoli. Iċ-ċittadini tagħna jridu proċeduri tajbin u proċeduri maġla wkoll. Diġa ndirizzajna bosta kwistjonijiet legali kena żewġ suġġerimenti possibbli għal riformi u jena naħseb li għanna nużaw il-suġġeriment li huwa l-aktar effettiv. Aħna rridu nibdlu l-affarijiet għaliex it-trattat ta' Lisbona dan jimplikaħ. U rridu nażlu l-iktar soluzzjoni effettiva neħtiġu flessibilità, flessibilità tal-miżuri li jittieħdu wkoll konsistenza mal-liġi Ewropea il-qorti tal-ġustizzja hija magħmula minn għall-inqas 12 il mħallef u hemm total ta' 39 u aħna tlabna biex ikun hemm riċerka xjentifika biex naraw Eżattament xikun l-aħjar numru ta' mħalfin. Il-ħatra tal mħalfin hija kwistjoni tal-istati membri. Iżda huwa importanti immens illi naċċertaw illi ikun il-kompitu ta' dan il-Parlament Ewropew elett b'mod dirett illi aħna niżguraw illi konna l-aħjar soluzzjoni għad ċittadini tagħna. Għal daqstant il-Kumitat Ġuri il-Kumitat tal-Affarijiet Legali għandu jindirizza dan. Għandu juhu l-affarijiet fidej hawnhekk. Jiena ma naħsibx li għanna bżon zewċ għaw li speċjalizzati tal-qorti illi jamlu il ħatrit huma. Grazzi. Issa għal-minuta u nafs, l-onorevoli Hefner. Iva, President, kollegi, il-liġi komunitarja edha tikber u għal daqstant emżon aktar ġurisprudenza, aktar sentenzi minnaħa tal-imħalfin. Din hija kwistjoni importanti Aħna irridu inħarsu lid-dajfa minn abbużi, minn ksur ta' leġislazzjoni u dan il-qorti tista' tagħmlu tipproteġi il-libertajiet, id-demokrazija, l libertajiet id demokrazija is solidarjetà iżda neħtieġu il-liġi, neħtieġu il-ġurisprudenza u din ximkien trid tibda u l-qorti tal-ġustizzja hekk tagħmel. Il-qorti tal-ġustizzja Mhix sorpriża li qed ikollha ħafna każi u dan minħabba l-estensjoni wkoll u tkabbir u rajna illi hemm żieda fl-imħalfin u aħna minna suġġerimenti biex innaqsu n-numru ta' każi u ntejbu il-ħidma tal-qorti. Iżda hemm xi ħaġa li ma nistax nifhem. Il-Parlament Kif qed jirreaġixxi hawnhekk? Aħna rridu soluzzjoni. Aħna qegħdin naħdmu mal-Kunsill u mal-Kummissjoni biex insibu soluzzjoni fit-trilogu iżda xejn mu qed jiġri. Għaliex? Għaliex l-istati membri ma jistawx jaqblu dwar kif ser jiġu maħtura l-imħalfin. Din mhijiex tollerabbli fl-Ewropa tal-lum il-ġurnata u jiena Nistenna li nisma' rispons minna tal-Kunsill dwar dan issa għal minuta l-Onorevoli Karim. Sur President, Kunsill, Komissarju, grazzi. l ewel net nishtiq Nilqa riformi illi hemm fil-rapport tal-kollega Tajn jina nemmen li dawn huma pass il qudiem biex l-ewwel pass biex intejbu il-tħaddim tal-qorti l-introduzzjoni tal-trattat tal-Lisbona u tkabbir wassal biex ikonna każi dejjem jiżdiedu jakkumulaw mod partikolari fil-qorti ġenerali koll il-problemi diffiċli qegħdin iżidu ma' din dan l-ammont ta' xogħol qed naraw 11% ta' żieda fil-tilwimiet kummerċjali fl-2011 tilwimiet ta' taxxa żdiedu b-37% u każi ta' proprjetà intellettwali bi 18% żdiedu. Kollegi huwa meħtieġ illi l-Qorti Ewropea taħdem b'mod effettiv mod effiċenti biex il-negozji tagħna u l-ċittadini tagħna nagħtuhom ċertezza legali meta huma jkunu qed jagħmlu meta jkun hemm trasferimenti transkonfinali. Huwa importanti huwa diffiċli illi niġħdu illi Ir-riformi strutturali huma meħtieġa. Fl-aħħar nett, President, kien hemm xi għajdut illi renju Unit infatti qed tibblokka din il-kwistjoni dan ma jidirx li huwa l-każ aħna lkoll qegħdin naħdmu mod tajjeb edin nirranġaw leġislazzjoni domestika biex dan ikun jista' jgħaddi mill-parlament tagħna biex bekk aħna nkunu nistgħu fil-waqt naħtru l-imħalfin il-ġodda f'Ottubru ta' din is-sena. Grazzi issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Maċtalka. Děkuji, pane předsedo. Málo, kolegyně a kolegové, málo kdy. Eh... Grazie eżis kollegi. Jiena soltu naqbel ma' Sur Ċefka, iżda din id-darba ma tantx jiena Zgur, Nixtieq nirringrazzja l rapporter għal ħidma eċċezzjonali tiegħu il-numru ta' każi qegħdin jikbru fil-qorti tal-ġustizzja u dan minħabba tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk fil-ġejjieni jider illi ser ikun raġonevoli illi nissaponu illi ser ikonna aktar kazi illi jaslu fil-qorti minħabba aktar tkabbir li ser ikonna u bidliet fil-liġi għal daqstant neħtieġu nirreagġixxu illi nirreagġixxu hawnhekk irridu nagħmlu xi ħaġa. Jiena naħseb illi din hija proposta interessanti għal proċedura aktar maġla aħna Ma rridux nippermettu il-każi illi jibqaw għaddejjin jiġu postposti irridu innaqsu il-ħin ta' stennija għal naħat meta jkun hemm proċessi il-qorti. Għalli xek dan ma jisirx, aħna innaqsu l-kredibilità tagħna hija xi ħaġa importanti li jkollna viċi president tal-qorti għal minuta l-Onorevoli Batten. Grazzi President laqat niddiskutu l ġustizja jena nixtieq nqajjem xi ħaġa illi ġibdu l-attenzjoni għalija Sir Roger Hayes ġi sentenzjat 20 jum fil-ħabs ta' Liverpool wara del qudiem maġistrat nhar it-tnejn ġi arrestat fit-8 fil-ħodu tieħla l-qorti ġi ikkundannat sa' sitta ta' flaxija kien il-ħabs. Issa il-xhieda kienu hemmhekk u middera il-, -il Jimporta nitolbok titkellem fil-mikrofonu jgħidlu l-President, Sur Batten, tkellem fil-mikrofonu kjoġbok. Il-kas tijaw ħareċ li ma ħalax il-taxxa tal-Kunsil baħx oġġezzjona illi tħul qed jintuża b'mod illegali. Is-Sur Hayes irid jinħeles mal-aktar fis u nittama li dan l-interventi għajjajn sabiex E, inxandru il-situazzjoni. Grazie ħafna issa Stur Stojanov fal minuta Господин председателю, това, което мога да кажа predlagana предлаганата реформа е, че аз за, така ще запазя едно скептично отношение към нея. Mela, il kwestjoni kolli nejti ja xi ħaġa li ġen inkun xettiku ferm. Li taħtar imħalfin temporani għalix il- l-imħalfin permanenti jihdu wis siklif ma nafx madonna jisa tinten ftit il-ħagġa jisom għaddin jabbużaw mill-privileġġi għalfejn għandhom jihdu dan is-siklif kollu daw l-imħalfin tant li konna bżonn ta' mħalfin temporani. Ma ninsewx kollegi l-imħalfin tal- dawn rati huma fost l-iktar uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mħalsin tajjeb u kull stat membru għandu mħallef maħtur hemmhekk u dan mhux minħabba xi tip ta' nazzjonaliżmu imma li x'tassew hemm bżonn li jkun hemm imħallef nazzjonali li jkun familjari ma' liġi ta' dak il-pajjiż u jekk il-bidliet proposti issa jiġu imwettqa dan ifisser link il-pis fuq l-imħalfin jizdiet. Jista' jkun hemm biss iżjed imħalfin jekk li tħallsu l-istess mod mod kollettivament ħalli l-pis fuq il-budget ma jinbidilx. Grazzi. Is-surrender Kirchberg. Grazzi, President, Ministru. Komissaj. L-għuna t-permettu li il-nilqa forzi li jgħat isir sabiex nirriformaw il-qorti biex namlu aktar effiċenti. Qed nitkellem jien hawnhekk fi semlaw li kollha. għaw koll il-ħolqien tal- viċi president għal din il-kariga u il-bidlit fir-regoli tal-awla manja. Tiġobni u kol possibilta li kolna mħalfin temporani fejn ikun hemm bżonn. Din hija opportunità li stajna nużawha. Sabiex intejbu il-leġittimità demokratika fis-sistema Ewropea l-qrati tagħmel il-preċedent, toħloq il-kazistika, joħolqu il-liġi. U għalhekk aħna rridu eh, ikun jimportana mill-leġitimità demokratika tagħhom, naħseb l-importanti għalhekk nirrikonixxu l-possibilità illi ikun hemm xi voti speċjali. Din hija xi ħaġa jdu nagħmlu studju dwaru. Dina kont proponejta jiena fil-kumitat fil-fatt. Fil-qrati kostituzzjonali u fil-qrati kollha neħtieġu trasparenza fis-sistema ta' votazzjoni tal-imħalfin. Grazzi ħafna u issa is-sur Massip Hidalgo, Sur President, Sinjura Kommissarju, Ministru, jina hawnhekk nifraħ lil presidenza l-ġdida. Jiena fan kbir tal-paj tal-gvern li li eh, kienem qabel tal-fat li tala. Naħseb illi dawn il-proposti għandhom jiġu appoġġati u fil-komitat tagħna fil-fatt dawna ġew votati favur b'mod unanimu. Nifraħ lil rapporter għaliex dawn huma riformi importantissimi ejja matqum. Τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπενόβα Issa, η signora Flasikova Benova għal-minuta. Grazzi, President. Kommissarju, il-Qorti ta' Ġustizzja fl-Ewropa ila tajt illi it-Tribunal ta' Servizzi ċivili kif ukoll il-Qorti Ġenerali għandhom mus pis fuqhom u għalhekk aħna rridu naraw kif nistgħu nagħmlu biex ngħinu dawn il-rati. Hemm bżonn nibdlu istatut, is-struttura attwali tal awlamanja tirrifletti ċertu bidliet li kienu saru fl-2003. Bis-saħħa ta' trattat ta' Nizza minn dak iż-żmien law ġraw ħafna affarijiet għana 12 stat membru eh, ġdid biss biss minn dak iż-żmien law. il tadim tal- u l-funzjonament tal-rati taħdem tajjeb imma il-każijiet żdiedu mens u għalhekk hemm bżonn ta' riforma sabiex il-qorti tibda taħdem sew li rridu naqblu dwaru huwa il-metodu ta' kif jiġu maħtura l-imħalfin. Jiena nitlob li kunsil sabiex jikkonsidra dan is-suġġett bħala wieħed ta' priorità għolja. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δηλώσει βουλήσεω για τη διαδικασία. Grazie ħafna. Ma jidirx li għaw min jishtiq jitkellem taħt il-proċedura ta' keċ u għalek blaktar dawmin Naddu mill-ewwel għal kummissarju Malmström fis-sem il-Kummissjoni. Grazzi President. Aħna ovvjament ħadna nota ta' dak kollu li ntqal hawnhekk u naħseb illi dawk il-punti illi jibqgħu pendenti ma innaqsbomx l-importanza tagħhom nibqgħu naħdmu biktar mod kostruttiv mal-Parlament u mal-Kunsill għal din il-ġida tant importanti. Grazzi ħafna Sinjora Kommissarju u ngħaddu issa fissem il-Kunsill is-Sur Andreas Mavrojanis. Fissem il-Presidenza Ċipriotta u hawnhekk Sinjur Nħodlok Nħod l-opportunità biex nawguralkom kull suċċess għal masul dawn is-sitt ta' presidenza tagħkom. Grazzi, Sur President, huwa ta' onur kbir u ta' pjaċir kbira li li qiegħed nħu sem f'dan id-dibattitu illi qed tippresedi inti llum. Nisama li jkun hemm kollaborazzjoni tajba ħafna u nirringrazzjak ukoll tal l-awguri tiegħek. Issa, tkellimna dwar kif il-Kunsill qiegħed jindirizza l-kwistjoni ta' tkabbir tal- mod kif inni bħalissa qorti ġenerali fl-20 ġunju per għadda mandat l grupp ta' ta' presidenza sabiex ikomplu bir-riflessjoni tagħhom sabiex identifikaw soluzzjonijiet potenzjali u jarfu dwar ir-riflessjonijiet u riżultati tagħhom lil koreper sa tmien is-sena u għalhekk il- mira konġunta tal-Parlamentu tal-Kunsill li konna miżuri adattati sabiex nitrattaw il-każijiet li waqgħu lura fil-qorti. U dan sal settembru 2015. Irridu però nifmu li din hija kwistjoni komplikata immens u hemm bżonn li naħsmu b'mod innovattiv, irridu naċċertaw minn banda li jkun hemm il-kwalità tal-persuni li jkunu maħtura u mill-bandar li konsistenti ma' artiklu 255. Irridu naċċertaw ukoll illi jkun hemm status ugwali Bejn dawn li bħalfin il-ġodda u dawk l-oħrajn, immaġinaw li konna xi tip ta' rotazzjoni mhux ugwali. Min huma dawk illi ħa jagħmlu rotazzjoni 12 biss jew kulħadd. Jiġifieri Eh, illi kollok pajis li kollu eh, imħallef ieħor u jkollu pajis ieħor li l-imħallef tiegħu jkollu jem rotazzjoni bil-fors meta taħat ieħor ikun hemmhekk dejjem. Ħadd tista' immaġinaw li jkun hemm daqsxejn ta' kwistjoni naqra sensittiva li ġun indirizzawha. Sur President, eżis membri, fissam il-Konsilla dal-Bohra jena nirringrazzja l-rapporter u l-MPs kollha għad dibattitu kostruttiv li kellna fuq il-riforma ta' qorti ta' ġustizzja naċċertakom illi aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li ir-regoli ġodda jidħlu fis-seħ dawn il-ħarifa li jina ma diġdubi u koll li din il-kooperazzjoni kostruttiva mal-Kunsill ħadd is-sokta sabiex inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni fuqta għall-isfidi illi qiegħda tiffaċċja l-qorti. Naħseb li dan ikun fl-interess tagħna lkoll illi jkollna qorti tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea illi taħdem kif suppost. Grazzi. Grazzi li rappresentant tal-Kunsill is-Sur Mavrojanis u bekk nalqu dan id-dibattitu issa billi ngħaddu għar-rapporter is-Sinjura Tajma żewġ minuti. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha u tassew kuntenta nara illi qegħdin naqblu anke bejn il-partiti sabiex inżidu n-numru ta' mħalfin. Is-Sur Regner ovvjament għajjem il-punt ta' kemm il-mħallef. Kultant, irridu nżommu kemm kemmu importanti dan il-qorti għaċ-ċittadini u għal-kumpaniji tal-Ewropa. Issemma wkoll il-grupp ta' ħbib tal-Presidenza fil-Kunsill li ħajkun qiegħed jitratta l-affarijiet u riformi interni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Tiġà fil-fatt kien hemm bis-saħħa tagħhom tnaqqis fl attakażijiet każijiet imma irridu nindirizzaw is-separazzjoni ta' tas, Ma jistax ikollna xi istituzzjoni li jkollha pis żejjed fuqha. Jidher ċari li hemm xi punti li ħajbqgħu pendenti u li rridu nerġgħu niddiskutuhom fil-kumitat, speċjalment qed nitkellem hawnhekk dwar opinjonijiet diverġenti fejn ukoll mi jirrigwardja il-ħolqien ta' rati speċjalizzati. F'Ottubru hemm bżonn jinħatru 14 l-imħallef ġdid. U għalhekk nittamaw li dina ħad tkun kwistjoni li tiġi solvuta mara kemm jista' jkun. President, ċertu kollegi ma ġewx għalhekk ifrankajna ftit ħin, ippermetti li għalhekk ngħid forsi kif nistgħu għalhekk naħtu dawn il-imħalfin hemm riżoluzzjoni bejn il-partiti u koll li deċidejna li ma nistottomettuwiex għaliex il-parlament bidel ir-regoli ta' proċeduri tagħha tiegħu. Imma Fost affarijiet oħra għadna li għandu jkun hemm regoli stretti ta' rotazzjoni ħalli kulħadd ikollu l-istess opportunità bejn l-istati membri. Is-sitt iktar sitta ikunu hemmhekk mill-iktar pajjiżi li għandhom popolazzjoni għolja. Sitta oħra minn dawk ta' nofs imbagħad għabbażi ta' rotazzjoni. Jon kellha sitta mill-iktar pajjiżi li għandhom popolazzjoni kbira u sitta l-oħra jkunu soġġetti għall-istess sistema li jkun li għall-Avukat Ġenerali, per eżempju. Hemm ħafna soluzzjonijiet li nistgħu nikkonsidraw, issa sempliċement għandna bżonn nażlu waħda. Grazzi ħafna lir reporter Eżis kollegi bekk konkludejna id-diskussjoni nivvotaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda fuq dikreazzjoni mill vice President tal komissjoni għal affarijiet barranin u proġett ta' sigurtà se niddiskutu